The sitting is resumed. Nkomplu l-laqa, l minuti huma disponibbli tal-laqa tal-bieraħ, hemm xi kommenti x'tagħmlu? Jekk le, il-minuti approvati. Nistaw naddu issa l-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna ir-rapport tas-Sur Ferm fuq l-għajnuna finanzjarja fil-qasam tan-netwerks Trans-Ewropej tat trasport u tal-enerġija. Nilqa sur Hoyer, President tal-Bank Ewropew għal investiment u sur Mastrojanis li qed jagħmel l-ewwel huwa preżenti l-ewwel darba hawn fisem il-Presidenza. sur ferm l-ewwel. Mik Josbach. Tack ordförande Grazie ħafna kollegi, signori. Dan it-titlu fuq trans networks trans-Ewropej ta' trasportu tal-enerġija huwa titlu iktar interessanti. Kien propjament qed nitkellmu fuq il-project bonds, forsi mhux daqshekk ċar mit-titlu, suppost hekk kellu jkun. Irridu ninvestu u rridu naraw kif ħanħarsu fuq medda twila ta' żmien sabiex inżommu eh, eh, sostenibilità fil waslu tkattir tal impiegi u tkabbir. Sta barra minn hekk irridu waslu investimenti privati u pubbliċi għal dan il-an. Għalhekk bżonn li jkun hemm għajnuna finanzjarja biex bekk niġbru flimkien il-partijiet kollha interessati Ewropej u nisfruttaw il-potenzjal li jeżistu. Wara kollox hemm 500 miljun ċittadin f'suq wieħed u għalhekk irridu nkunu nistgħu nagħmlu investimenti strateġiċi fit-trasport, fl-infrastruttura moderna, fl-enerġija, fil-agenda digitali, fil-enerġija, jekk aħna tassaw irridu niksbu l-anijiet tagħna. Mhix kwistjoni ta' sfraxxar jew falliment tas settur bankarju biss, għal bosta snin kellna livell mhux biżejjed tal-investiment fuq il-livell Ewropew u għalhekk l-investiment li għandna bżonn huwa wieħed enormi fit trasport l-enerġija, l-teknoloġija tal-informazzjoni, qed nitkellmu dwar wieħed punt 5 triljun euro sal-2013. L-Unjoni Ewropea mhux se toħroġ b'dawn il-flejjes mill-borza tagħha iżda li tkun hemm finanzjamenti mill-banek privati u anke l-awtoritajiet lokali u reġjonali. Bil-miżuri stretti ta' austerità fis-settur pubbliku u bis-sikkar ta' ċenturin fir rigward il-fondi għal-banek irridu nsibu modi innovattivi sabiex nimxu l-qoddim. Mod biex namlu dan huwa għan nizviluppaw strumenti ekonomiċi ġoddi u innovattivi. L-abboċ L-appoċ budgetarju huwa mod kif jista' jiġġenera aktar kapital. Il-project bonds huma verżjoni oħra. Il-proposta hawnhekk tfisser li hemm bżonn self tal-EIB b'garanzijiet mill-Unjoni Ewropea li tfisser proġett tkun ikun jista' jitwetta mod aktar attrajenti għan negozji privati. Nistgħu nżidu il-klassifikazzjoni tal-kreditu għal dawn il-bonds, per eżempju, li fisser li jkun utli u interessanti għal fondi ta' pensjonijiet li investu aktar. Qed nitkellmu dwar il-project bonds privati u mhux pubbliċi tal-Unjoni Ewropea. Il-proposta li l-Kumitat tal-Budget jappoġġa ta' bilħaq qiegħed indirizza kwistjoni ta' allokazzjoni mill-ġdid ta' 230 miljun euro għal sena 2012-2013. Mhux ħafna flus imma l-Kummissjoni temmen li dawn il-flejjes jistgħu jagħtu aktar flejjes 15-13 darba aktar għal dawk il-partijiet interessati u għall-azzjonisti u hemmhekk issir interessanti aħna qed nigarantixxu sa 230 miljun din hija ċifra. Din qed tinżamm iżda jekk kollox jimxi ħarir l-ispejjeż ikunu żero għaliex ikun hemm il-garanzija. Iżda ma nix ninsaw li l-Project Bonds huma parti biss minn dan ix-xogħol kollu għal forma ta' investiment. Għalhekk irid ikun hemm analiżi u evalwazzjoni fuq dan. Jiena nittama li nistgħu pawa aktar il qudiem biex bekk sur Barroso, l-President tal-Kummissjoni, ikun jista' jaċċetta iżda s summit u l-Ewropew l-G20 kellmu fuq dan fil-ġimgħat li għaddew għanna bżon ideja ġodda, rridu ħarsa kif konna analiżi sabiex bekk naraw jekk nistgħu xintejbu din il-proposta. Noħorġu forum ġodda ta' investiment, nistgħu nejnu lill proġetti fuq medju u żgħar biex jkollhom portafolli ikbar. Nistgħu nikkontribwixxu pereżempju li niwaslu aktar likwidità fuq is-swieq tal-bonds fl-Ewropa. Nistgħu naħsbu aktar fuq il-bonds dalor pereżempju, project bonds tal-Unjoni Ewropea garantiti mill-budget tal-Unjoni Ewropea. Dawn huma l-affarijiet li diskutu. Nrobt il-ħajr kulħadd għall-lajnuna li kelli għal din is-soluzzjoni, kollegi tal-Kumitat tal-Budget, il-Shadow Rapporters, il-Rapporter u l-Kummissjoni, il-Banka Europea l-Investiment u l-aħħar iżda mhux tinqas il-Presidenza Daniża. Nittama li presidenza Ċipriot tessa tkun tista' tieħu ridni f'idea u tmexxi dan il-punt sa tmiem tiegħu. Grazzi, Sur Mavro Janis. Fisem il-Presidenza. President. President, membri onorevoli, Jiena nilqa bisħiħ din l-opportunità biex nieħu sem f'dan id-dibattitu. Nħares il-qoddim sabiex nitkellem fuq dan propju għada hija ta' tħeġġeġ għalina li l-proposta għal fażi pilota tal-Project Bonds u din l-inizjattiva waslet għal konklużjoni li tagħti suċċess U f'dan ir-rigward jiena lest naraf u sodisfatt naraf li dan tqis bisħiħ mill-Kunsill Ewropew fil-konklużjonijiet tiegħu il ġimgħa li għaddiet. Ninistimulaw l-investiment u l-infrastrutturi huma element ewlieni biex nappoġġaw it-kabbir u nkattru l-impjiegi Speċjalment fi żmien meta l-budgets nazzjonali għaddejjin minn pressjoni qalila huwa importanti u essenzjali li nagħtu ħarsa għal modi ġodda u novattivi biex nixprunaw it-kabbir ekonomiku madwar l-Unjoni Ewropea. L-aċċess għal finanzi sar aktar diffiċli fid-dawl tal-kriżi finanzjarja. Fil-ekonomija diffiċli u fl-ambjent imwera, imweri li jem fil-finanzi, rridu investiment fil trasport trasport l-enerġija, l-IT, ecc. u naraw li kunu jistaw jinżammu. L-inizjattiva tal-Project Bonds hija mfassla b'tali mod biex tiffaċilita il-finanzjament privati ta' proġetti ta' priorità. L-Unjoni Ewropea għandha kontribut għal dan il-Project Bonds li għandu jgħinu jgħatu aktar lokta manuvra għal aktar investiment. Jekk aħna nistgħu niksbu aktar effetti li waslu għal aktar pro, eh, profitti u għal aktar vantaġġi nistgħu niżguraw li rizorsi budgetari skarsi jistgħu jintużaw bl-aktar mod effettiv. Jekk l-esperjenza tal-fazi tal-proġett ikun pożittiv, il-volum ta' strumenti finanzjari bħal dan jista' jiġi żviluppat aktar fil-ġejjieni. Il-ftehim li ntlaħaq mal-Parlament tal daqstant huwa wieħed li nilqaħ tassow. Speċifikament jindirizza eh, bosta elementi li huma importanti għal kunsill inkluż l-idea li nniedu l-inizjattiva mill-aktar fis possibbli jati loku ukoll għal rapportaġġ xira fil-fażi kritika, ġifieri l-ewwel fażi, u evalwazzjoni indipendenti fit-tmim tal-fażi pilota biex bekk nkun nistgħu nanalizzaw l-impatt u l-effettività tal-istrument. Bosta minn dan it-ħassib kienu maqsuma min-naħa tal-Parlament qabel magħna u dan fisser progress kbir il-qoddim u jien għandek nixtieq nirringrazzja lill-Presidenza daniza għal mod effiċenti u partikolari li huma mexxew il negozjati Iżda nirringrazzja wkoll kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kummissjoni għal kemm kienu miftuħa u lesti li niżguraw ftehim malajr kemm jista' jkun. Nixtieq nirringrazzja u koll l-Goran Ferm, il-rapporter, għal mod eccellenti kif huwa indirizza dan id-dokument importanti u l-mod kostruttiv li eh, kellu fl-approċ tiegħu fin-negozjati. President, membri onorevoli, iktar minn qatt qabel rridu nixprunaw tkabbir sostenibli, intelligenti u inklusiv fl-Unjoni Ewropea rridu sensila sħiħa ta' politiki biex dan l-għan l-ħuħ, għalekina soddisfat li permezz li naqdmu aktar mill-qrib mal-Parlament Ewropew u l-Kommissjoni rnexxienna nwaslu riżultati għal din l-inizjattiva tal-Project Bonds. Għatkun ta' kontribut siwi importanti għall appoġġ għall-investiment tal-infrastruttura u għalek ser jgħin biex t tkabbir ekonomiku u jkattar l-impjegi jina ċert li dini hija xi ħaġa li il koll nilqaw. Grazzi ħafna, grazie tal-attenzjoni. Thank you, and now um, I welcome also... ħafna il-Kummissarju Ren. Grazie ħafna President, membri onorevoli. Nixtieq jiena nirringrazza il rapporter Juren Farm, il sur Hwangen u sur Kanċjan u Shadows shadows ukoll għall rapporti tagħhom u eh, il-proposti kostruttivi li intkom għamiltu. Nixxi jiena nirringrazza il-Bank ta' Investiment Ewropo u l-President Hoye għal kooperazzjoni eccellenti. L-ewwel qabel kollox nixtieq eh, eh, inpoġġi l-inizjattiva tal-proġett Bonds fi kuntest id-dwar it-nadija tal-ewwel fażi tal-Project Bonds u wkoll um, uh, natu direzzjoni oħra lil fondi strutturali li napoġġaw l-SMEs u iż-żazax mingħajr xogħol, iż żaħ qiegħda dawn inizjattiva sa fl-aħħar deċiżjoni fuq u qed jiġu implementati qed neħu gost nara li l-Kummissjoni Eh, dawn l-inizjattivi li ila tipromovi issa tisiru realtà. L-Unjoni Ewropea, speċjalment iż-żona Ewropa, eh, żona eh, isibu ruħom f'salib ser mhux minħabba biss tlet snin ta' kriżi ma minħabba l-istorja wkoll ta' 30 sena is-sintomi fuq medda qasira ta' żmien ta' din il-kriżi għandhom eh, l-eruq tagħhom fi problemi li eh, huma kemm strutturali kif ukoll sibsemiċi li għandhom x'jaqsma medda twila ta' żmien u rridu nitilqu mill-problemi ta' pressjonijiet sabiex nagħtu opportunitijiet lil pajjiżi iwettqu r riformi li huma essenzjali għal kisbiet fuq medda twila ta' żmien. Issa, Namlu progress f'dawn ir-riformi, is-summit tal-ġimgħa l-oħra qablu fuq miżuri li fl-aħħar se jippermettulna aħna nalqu iċ-ċirku vistjus mal-banek u eh, minħabba l-fat li il- fiduċa kienet inminata. Ġala darba jkollna mekanizmu ta' supervizjoni, il-mekanizmu ta' stabilta se jenata is-seta sabiex jirġajati kapital l-banek minnajr ma jkun hemm eh, self li iżit id-dejn tal-pajjiżi li diġa jinsabu taħt ħafna pressjonijiet. Il-Kummissjoni diġa qed taħdem fuq il-proposta tagħha għal dan il-mekanizmu ta' eh, li tinvolvi il-Bank Ċentrali u flimkien ma' proposti oħrajn dana huwa element essenzjali tal-Unjoni Bankarja Futura sal l-Unjoni impenjata li nkolla dawn u um, aħna qed inserħu fuq l-appoġġ tagħkom. President, membri onorevoli, il-Kummissjoni proponiet il-Project Bonds tal-Europa 2020 Eh, bħala mod effiċjenti eh, u effettiv sabiex nużaw il-proġett tal-Unjoni Ewropea sabiex natu priorità l-investimenti sabiex nevalwaw il-konċett tal-project bonds u nuru li t u ċittadini tagħna li dawn l-affarijiet jaħdmu il-Kummissjoni proponiet fażi pilota din għal-proposta li għandkom dimkom issa jiena nixin nħeġġiġkom sabiex tadottaw din il-proposta sabiex tappoġġaw l kupru tal-ekonomija Ewropea l-investimenti tkabbiru l-ħolqien tal impiegi Grazzi ħafna. Issur ħoja. Mikrofonu għal-kellim. President, membri tal-Parlament Ewropew, Sinjuri, huwa għapjaċiru għanura li għalli nipparteċipa f'dan id-dibattitu fuq il-Project Bonds. Nixtieq jiena nirringrazzja il-Parlament għall appoċċa ta' din l-inizjattiva, nixtieq nirringrazzja r-rapporter Sur Farm għall approċċ produttiv, konstruttiv li qed nittama kien approċ li sejjena u kompromess. Se jkun hemm ħafna ħtiġijiet ta' investiment fl-Ewropa fis snin li ġien għalhekk test face tal-inizjattiva ġiet eh, f'waqta. Aħna qed naftu wiċċna ma' bżonn urġenti sabiex aħna nerġgħu natu spinta l-qoddim l-ekonomiji tagħna sabiex ma permettux li jkun hemm iktar qatt sabiex inżommu l-wol tal-Unjoni Ewropea fid-dinja se kaxa tal-oddot u rridu aħna eh, aħna rridu ntellaw il-fondi fuq is-suq eh, privat. Eh, il-ġimgħa l-oħra il-mexxejja tas-summit impenjaw ruhom fuq proġetti investiment fuq meda twila ta' żmien se jkun kruċjali għal dan il-pjan importanti ħafna għal min ħalla xi taxxa din l-inizjattiva mhux qed poġġija piżijiet tradizjonali fuq il-budget il-dejn sovran. Anzi, dana et jiseraħ eh, fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea l-flus ġejjin li qed eh, li jintef u hemmhekk minn fuq programmi oħrajn. Dawk li promovu l-proġetti se jkunu involuti wkoll u bekk l-investituri jkunu jistgħu jistru dan id-dejn u jappoġaw investiment fl-Ewropa kollha. L-effett ta' multiplikazzjoni dan jista' jkun sinifikanti bi garanzija ta' 230 miljon u kemmet ta' kontribuzzjoni se nkunu nistgħu nappoġġaw xi 4.3 biljun euro ta' investiment f'din il-fażi dan razzjonali għall-użu tal-flus pubbliku fi dawn iż-żminijiet ta' kriżi li aħna eh, natu garanzi bil-mod mbagħad eh, issa jkun hemm iktar użu effiċjenti tar-riżorsi l-inizjattiva tal-Project Banza lek eżempju ieħor tajb ta' sinerġija bejn il-Banek tal-Unjoni Ewropea l komissjoni Ewropea nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju Ren għall-kooperazzjoni eċċellenti eh, kif tradizjonalment li IB qed jaħdem fuq tliet pilastri, is-sellef is sellef u li qed il-pariżi aħna nkunu nistgħu nagħtu għajnuna tagħna sabiex din il-fażi pilota tkun ta' suċċess jekk nibnu fuq l-esperjenza li nisviluppaw strumenti konġunti li IB ħadmet fuq il-proġetti għal periodu tal-bidu l-ewwel proġetti pilota u probably se iffuka fuq il-proġetti li ktar eh, avanzati tal-Unjoni Ewropea u mdawn se jċertaw li jkun hemm ftehimiet tajbin bi użu ta' biftit użu tal-flus pubbliku għall-investiment. Lan imma huwa li sabiex nappoġġaw l-aċċess għal finanzjament fuq meda twila ta' żmien għall infrastruttura fl-Ewropa kollha kemm Sinjuri l-investiment fin networks enerġija sabiex nipromovu s-sigurtà tal-enerġija l-aċċess digitali u l-infrastruttura sostenibili kruċjali għas suċċess tal-Istrateġija Ewropa 2020 u l-perspettivi ta' tkabir fuq meda twila ta' żmien nittama li l-Project Bonds se jkatru l-appetit sabiex ikun hemm iktar investiment. Grazzi. Thank you, Mr. Langen. Grazzi ħafna Mr. Langen. Grazzi ħafna, grazzi President. Se jkolli jiena nippreżenta l-pożizzjoni tal- Kumitat tal-Industrija u aħna kellna mijiet ta' emendi, aħna kellna bżonn nippruvaw għam dawn fir-rapport u aħna provajna iħanna rapport intermedjarju sabiex għam dawn konsidrajna l-espertiz l-arfin esperta tal-EAB mux permessa l-użu tal-EIB bħala parti addizzjonali tal-Kommissjoni aħna xtaqna li dawna jintużaw il-proġetti għal netwerks tal-enerġija, opera differenti dawn l-infrastrutturi li huma importanti importanti li li IB ma jiġix influenzat mhux biss il-proġetti sempliċi huma biss eh, dawk li għandhom jintużaw u l-oħrajn li huma iktar komplikati jiġu imwarba le aħna rridu nkomplu naħdmu aħna nappoġġaw il-Project Bonds dan huwa mod tajjeb kif nistgħu aħna nkatru l-kapital. Grazzi ħafna sur kanxen. Grazzi ħafna President, Kummissarju, jiena favur ovvjament il-fażi pilota tal-Project Bonds peress li il-prinċipju tal-użu tal rizorsi Ewropej u li nużaw l-esperjenza tal-EAB sabiex noħolqu dan l-effett ta' bilanċ ħalli l-proġetti ta' kwalità u ta' interess Ewropew jisiru relatta eh, dina xi ħaġa vera urġenti xmux qed jaħdem il-budget għal dan il-proġett prodott eh, pilotu 230 eh, miljon u ftit speċjalment tas settur tal-enerġija u 20 tas settur tal-telekomunikazzjoni għal-futur rridu aħna nadottaw strument bi budget serju. ċanna xinu nieqes eh, aħna rridu nkunu korreġezi bizzet sabiex nikwidaw il- li natu spinta l-qoddim nerġaw l-ekonomija Ewropea u rrid ikun hemm sistema sabiex nipparteċipaw direttament fl-investiment fl-infrastruttura għalhekk aħna nasbu li dina priorità u li ħarġu l-ekonomija barra minn eh, dan l-ostaklu. Mhux qed nitkellem dwar il-passat id-dejn, le, imma dwar l-iżvilupp futur. Aħna rridu nibdew minn dan il-punt, dina l-unika triq għal tkabbir sabiex aħna noħolqu l-impjiegi u l kompetitività li vera jistħoqilna grazzi. Now, Mr. Rike, two minutes. Sur Rike għal żewġ minuti. President, Kommissarju, kollegi. L-ewwel qabel kollox nixtieq nilqa il-ħidma ta' surfam kien vera produttiv fuq dan id-dossier partikolari u minħabba il-ħidma u l-kooperazzjoni mill-qrib eh, għal-Konsil taħt il-Presidenza Danisa u issa taħt il-Presidenza nitamaw li dan il-dokument jista' jidħol fis seħħ fis-sajf. Il-għala dan id dossier kien daqshekk importanti il- dawn l lodot innovativi huma bażati fuq risorsi limitati sabiex jintużaw il-flus pubbliku u privat flimkien. Il-politika ta' dan l-approċ se jagħti l-provi sabiex nerġgħu aħna nagħtu spinta il qudiem lill-Ewropa x'aħna u niżaw il-proġetti sabiex ngħinu fil-sfera tat trasport tal-enerġija. Naħseb eh, li aħna tibna il-proposta tal-Kommissjoni billi aħna tajna definizzjoni aħjar, aħna zidna u koll l-skrutinju u li kollna benefiċi aħjar meta kellna suċċess u użajna it-ħul, il-ġenerat u l-interess sabiex eh, nappoġġaw dak li hemm u ntejbu xi aspetti tal-faċilità għal garanziji tal-self kif ukoll approċċi finanzjarji oħrajn għalhekk Presidenza biex nara forsi issa qed naraw ġraja li nistgħu aħna nsejħula ekonomija imħalta bejn l-Ewropa l-istituzzjonijiet li IB u l għarfien espert din l-ekonomija mħalta finanzjarja se permettilna noħol u suq ġejnwin li se jgħinu l proġetti li aħna nixtiequ naraw li jkunu implementati għalli bekk ikonna għafas finanzjarju reali pal Connecting Europe Facility. Grazie, signor Presidente. Grazie ħafna, President il-verità li ċ-ċittadini Ewropej qed jistennew mhux biss aħbar ħażina mill-Unjoni Ewropea ma xi ħaġa iktar. U dak li aħna għandna permezz ta' dan ir-rapport nixtieq nirringrazzja r-rapporter Sur Ferm tal-li prova jikseb bilanċ hawnhekk u tal-li ħidimna ma l-istituzzjonijiet kollha l-Kunsill il-Kummissjoni dan il-Parlament u il-Bank ta' Investiment Ewropew. Ovvjament ħafna negozjati li jridu jisiru maħna nafu li minħabba ir-riżorsi pubbliċi skarsi li aħna għanna jissa jkonna bżon aħna nużaw il-finanzjament pubbliku sabiex nkunu nistgħu nibnu fuq l-infrastruttura speċjalment fil-qasam tal-komunikazzjoni u il-prodotti servizzi fl-Ewropa li vera bżon għanna ntejbuhom. Dawn l-infrastrutturi tradizzjonali rridu nibnu fuqhom aħna rridu konna infrastrutturi innovativi intelligenti għal-futur li se jatuna unajn jina sabiex aħna namlu konnessjonijiet eh, bejn il-kommissjonimentajiet tana kemm fl europa kif ukoll bala mill europa fl u ovvjament dana se wasal iktar impiegi iktar prosperita u aħna nafu li dan huwa qasam tassu li qed jikber ħafna għalhekk għandna bżonn aħna li l-approċċ ikun wieħed intelligenti u dana tjurina li l-Ewropa irnexxiela tieħu pass il qudiem f'dan eh, is-salib sabiex eh, tippromovi l-iżvilupp u sabiex intejbu l-kompetitività tagħna u għandna nsemmu ukoll l-inġinerija tagħna tagħna l-istruttura pubbliċi tagħna l-infrastrutturi differenti sabiex nibnu fuq dak li għamilna sissa. Għalhekk għal din ir-raġuni jiena qbilt mal-proposta, jiena naħseb li eh, sentejn li eh, fi sentejn li jifdal qudiemna naħseb li bekk nkunu nistgħu nagħtu r riżultati Issa għandna strument b'saħħtu u nistgħu nużawh u l-Parlament huwa impenjat speċjalment il rapporter tagħna li qed jatem flimkien mal-faċilità ta' Connecting Europe dan naħseb se jkun eh, pass importanti l qoddim lejn infrastrutturi li huma intelligenti. Grazzi ħafna Sr. Hansen. Tak, herr formand. Eh, på vegne af alde vil jeg også sige, at vi går ind for dette projekt og synes det... Grazie al grupp ALDE. Jien nixtieq ngħid aħna nappoġġaw dan il-proġett, nasbu li proġett tajjeb u għatajjeb illi dar proġett ħa nibdu nħadmuhom mill-iktar fit possibbli wkoll. Nixtieq nir nirringrazzakom tax-xogħol sfiq li għamiltu relatat ma' dan il-proġett. Il-ħsieb wara din dawn il-bonds ta' investiment il-waħda tajba fid-Danimarka għandna pont sal-Iżvezja li kienet ibbażata fuq kumpanija fuq dan il-ħsieb kumpanija ħidm fil-fett bniet dan il-pont umbat eh, ġiet inatat il-flus lura permezz tal-leviz. Il-kol smajna illi fadal sakemm ikun nistgħu ikun hemm il-pubbliku jkun jista' jinvesti b'mod dirett. Smajna mill eh, swieq privati fi ftit snin oħra se nkunu nistgħu eh, nfasslu suq ta' bonds illi se jkun jista' itejjeb is-sistema u jkun jista' jaħdem b'mod indipendenti u ma jkollux bżonn flus min-naħa tal-budget tal-Unjoni Ewropea iżda li għandna bżonn xi flus biex fil-fatt inneduh dan il-proġett u għalek irridu li u kol nżidu il-fiduċja fl-Unjoni Ewropea sabiex l-investituri ikun jistaw jemnu f'dawn it-tip ta' proġetti u ikunu jistaw jinaqdu maħna mill-bidunet. Għalhekk huwa importanti li jkollna ftehim dwar kif aħna fil-fatt se segu dak li jiġri wara, wara l-istadji pilota. Irridu nassiguraw li fil-fatt niksbu riżultati tajbin. Grazzi ħafna s-sur Martin fil-fatt għandu blue card. Tista' saqsi mistoqsija tiegħek, Sir Martin? Iva, grazie ħafna Sur President. Sira Jansen, tkellim dwar tkellim dwar l-esperjenzi tiegħek fid-Danimarka, issa nħarsu lej dawn il-project bonds. Inti tgħid li jista' jkun hemm problemi meta tkellmu dwar garanziji. M'għandekx allura inti li tħassib illi minħabba illi hemm bżonn li tingħata garanzija x'forma isa forma ta' assigurazzjoni, ma jidirx ma li għal darboħra il-fondi tal-pensjoniet se jkunu jistamlu profit permezz tal-flus li għatam il-konsumaturi. Kif nistaw prevjenu dan mill-li se jkollok forsi limitu fuq il-garanzija? Grazie, signora Jensen. Nasab li l-kumpaniji tal-assigurazzjoni u l-fondi tal-pensjonijiet għandhom bżonn jagħmlu valutazzjoni sabiex jaraw kemmx garanzija u assigurazzjoni biżejjed sabiex l-investituri jkunu ċerti minn pensjoni fil-ġejjini tagħhom. Din hija problema veru fil-proċeduri tax xiri, iżda fil-proċeduri tax xiri pubbliku hemm il-ħtieġa sabiex jinħoloq suq fejn ikollu garanzija b'saħħita u payment profile illi fil-fatt issegwi l-ħtiġijiet tal-investituri fuq meta twila ta' żmien sabiex bekk u ma jkun jistgħu jimlu liħ fuq ammont signifikanti ta' żmien u bekk ikun jista' jkollhom il-pensjonijiet nisperaw li din sitwazzjoni titjib meta niġu aħna inti sabiex nħidu l-pensjoni tagħna. Grazzi ħafna 30 sekonda għal kull mistoqsija 30 sekonda kull tweġiba jekk jogħġobkom skemm biex ngħidilkom jgħid il-President. Is-Sinjor Duran. Grazzi ħafna, Sur President ħafna qalu qabli li situazzjoni dwar li finanzjar fl-Ewropa hija tali li għandna bżonn fondi oħra sabiex ikun nistgħu nifferenzjaw il-qasam tal-enerġija, it-trasport u l-internet. Hemm diversi proġetti bħal dawn li aħna nemmnu għandhom bżonn ikunu appoġġjati din hija fażi pilota biss u għalhekk nemmen li għandna bżonn nistabbilixxu mill-bidunet eżattament xħajkun applikabli u eligibli għal din il-fazi pilota. L-ewwel net rridu nassiguraw eh, li nkunu ċerti mill-għażla tal-proġetti tagħna. Grazzi ħafna lil ehm, relatur tal-li daħal kriterji li fuqhom rridu nazlu il-proġetti għaliex meta inti tintroduċi x'infrastruttura ti tkun ċert li hi din it-tip ta' infrastruttura tkun tajba u ta' użu għall-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Għalhekk irridu nassiguraw dal-proġetti ikunu tajbin u rridu kol nagħmlu valutazzjoni tar-riskju kemm f'termini finanzjari għaliex irridu nimminimizzaw manka f'interess interess pubbliku u naħseb li wkoll irridu nagħtu każ meta nagħmlu il valutazzjoni tar-riskju li nassiguraw li nimminimizzaw ir-riskju riskju għal min qed joħroġ il-flus fil-pubbliku sabiex ma jitilfux il-flus l-investituri. Huwa importanti li nstabilixxu l-kriterji minn qabel waqt il-proġett pilota qabel ma nimxu tal-qudiem bil-proġett. Naħseb li din hija għodda tajba ħafna per għandha bżonn nifluha bir-reqqa. Grazzi ħafna. Mr. Rashworth. Grazzi ħafna, Sur President, jina nilqa il-proposta minnaħa tar relatur bot partikolari minħabba la din ħattejn tistimola l-ekonomija Ewropea. Iżda, nridu nimxu b'kawtela li tkun investiment Ewropew li jżid il- l-investu fih per ġifiri l-internet, il-broadband, l-innovazzjoni, dan kollu dan kollu ħaj jagħti valur miżjud lill-Unjoni Ewropea. Jiena naqbel ukoll mal-approċċ eh, tal-Unjoni Ewropea tal franzjar iżda dan il-proġett pilota fil-fatu limitat fil-ħin u fl-aħħar mill-aħħar se jkun soġġett għal analiżi indipendenti huwa importanti li din l-analiżi fil-fatt isseħ bis-serjetà għaliex din mhix kwistjoni sempliċement li ta' prova xi proġett inti dejjem trid anzi tirrispetta r-riżultat aħari u lan għandu jkun illi tipproteġi il-min ħalla 16 fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Is-sur Ena. Sur President. L-Unjoni Ewropea m'għandix biżejjed uh, infrastruttura u għatajjeb li nifranzaw din infrastruttura specialment jekk eh, huwa fl-interess tagħna. Jekk permessa trasport l-enerġija l-broadband ikunu qed natu iktar eh, rispett l pubbliku u l-flus li jonfqu. Però ma nistax f-situazzjoni fejn ikollok grupp zar ta' nies li jagħmlu ħafna profit dan mhuwiex effiċenti u iwassal għal zedit fil-prezzi tal-konsumaturi. Permessa din id-dogma ta' kompetizzjoni ħafna mill-trakkijiet fil-fatt li hemm fit-toroq tal-Unjoni Ewropea huma vojta qed fil-fatt u iktar enerġija milli nipproduċu u dan iwassal għal ħafna nfiq għall-intrapriżi jekk irridu l-Unjoni Ewropea timxi seklu li jmiss minflok tmur lura rridu fil-fatt ngħidu u naħdmu sew għal komplementarjetà u mhux ikollna mudell anti ta' kompetizzjoni. Irridu nħarsu l proposti li għandna qdiemna llum u naraw li huma li minnhom huma ħela ta' ħin u nwarbuhom, irridu naraw li minnhom fil-fatt ħajwaslu għal profitt ma rridux inwaslu għal riskju għal ċittadin. Finanzjarjament dirett minn l-IB huwa permezz ta' finanzjar tal-Bank ċentrali. Aħna rridu li rridu nwafqu s-sitwazzjoni attwali milli kompletament toqtol l-ekonomija Ewropea. Grazzi, President, nħoss li huwa importanti li jkollna Project Bonds biex nifinanzjaw l-iżvilupp tal-networks infrastrutturali Ewropej. Il-230 miljun euro hija ċifra baxxa meta mqabbla maħtiġijiet reali, iżda rridu nqisu li hija fażi ta' sperimentazzjoni u meta nqisu n-nuqqas ta' riżorsi, r riżultat li ntlaħaq naħseb li huwa kompromess tajjeb. Dawn il-fuqat din nistaw nifinanzjaw bisħiħ xie xiren ta' proġetti. Iżda huwa eżerċizzju utli sabiex nifmu jekk dan jistax ikun xprun biex ikun hemm investimenti meħtieġa biex jagħti imbattutura l qudiem għat-trasport tal-enerġija u l-infrastruttura fl-Ewropa. Nittama ċerta waħda li l-proġetti li ħajgawdu minn din l-inizjattiva ġdida ikun mażula berreqqa u li l-effettività ta' dawn il-xogħol ikunu mamula b'sebajnejn. Ma nistawx nippermettu assolutament li ninvestu flejjes pubbliċi f'xogħol perikolus u proġetti li ma jkunux ċerti. Grazzi. Thank you, Mr. Sosa Wagner. Grazzi ħafna, Sur Sosa Wagner. Grazzi, Sur President, Aziz kollegi, l-attenzjoni ta' kulħadd palissa qiegħda fuq il-banek u għal darbohra oħra qed jgħidulna li huma il essenzjali għall-isfera soċjali. Iżda nejdu ngħidu niftakru illi il soċjetà miex mhix minn minn u wieħed waħda, fija wkoll tinkludi wkoll il- l-infrastruttura ta' trasport u ta' teknoloġija dan huma importanti ħafna s-soċjetà Ewropea u essenzjali għalina li nimmobilizzaw l-ħtieġa għal fondi b'mod partikolari fondi pubbliċi u din hija fil-fatt opportunità sabiex għanna nirbħu din is-sitwazzjoni li għedin fija, situazzjoni ta' dejn u nimmobilizzaw fondi għal lanijiet tajba, speċjalment għal proġetti ta' dan it-tip li semmewaw u fil-fatt grazzi ħafna l-relaturi ta' xolom u grazzi wkoll lill-Kummissjoni tal litat impetus ċar għal din il-kwistjoni. Grazzi ħafna. Is-Sur Gariga Poledo. Eżis membri, komissarju, Sur President,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 Meta naraw il-laqat tal-li seħew tal-aħħar xhur naraw li l-Parlament uraw kemm importanti li nintroduċu għodda ġdida sabiex nikkompensaw għal noqas ta' fondi minn eh, riżorsi tradizzjonali il-grid tal-enerġija u s-sistemi ta' trasport tagħna rridu jiġbdu l-investiment lejhom mill-2010 sal-2020 hemm stima ta' ħtiġa ta' 1.5 triljun euro minħabba li hu diffiċli li tinkoraġixxi n-nies li investu f'dan il-proġett nisperaw li l-proġett pilota jaħdem tajjeb. il-faċilità Connecting Europe fil-fatturi kemm importanti dan ir-rapport dan huwa proġett Ewropew u li fil-fatt jġenerixxi finanzjar ġdid għal proġetti ġodda li ħajdati valur miżjud l-Unjoni Ewropea. Ħafna mill-emendi li fil fatta ġew imresqa ġew emendati ġew fil-fatta dotati mill-Kunsill waqt il-laqgħa fil ta' trilogu u dan fil-fatt e, naħseb e, se jwassal sabiex ir-rapport jgħaddi mal-ewwel qari u nkunu nistgħu nedu l-proġett e, bidu tajjeb bidu sod. Nixtieq ngħid li importanti ħafna il l-Parlament Ewropew jieħu jikseb ir-rapport interim tal-Kommissjoni f'nofs 2013. Rridu illi nkun nistgħu ntejbu il-proġett matul l-aħħar sitt xhur tal-2013 jekk ikun meħtieġ. Grazzi ħafna. is l-Kudrawi. Grazzi ħafna, eżiż Sinjuri. Mill-bidunet nixtieq fil-fatt ringrazzja relatur ta' dan ir-rapport. Aħna qed niddiskutu xaġa li ila diskussa fl ilha niddiskutu għaw la tinsab fl-aħbarijiet aħna fil-fatt għandna niddiskutu l-project bonds għax huwa tajjeb li fil-fatt nippruvaw inġibu fl-imkien il riżorsi li għandna fl-Ewropa sabiex kunu nisaw nwasslu għal proġetti ġenwini investiment għalihom għaliex mod dirett u dirett dan ħajwassal għal tkabbir ekonomiku. Nixti illi għanna naraw li dawn l-intenzjoniet ta' twajba li għandha jħallu l-frott permezz tal-programm tal-Ewropa 2020. Rridu iżda man ma nitkabrux wis għall-ewwel 230 miljun euro fil-bidu ħaj jingħataw. Issa sabiex nagħti eżempju, jekk ħanaraw networks trans-Ewropej, jekk irridu implementawhom dan għandna bżonn 500 biljun euro. Naħseb li dak li huwa importanti u illi dan kollu ma jsirx skuża sabiex fondi ġenwini ma jingħatawx Dak li rridu naraw fil-fatt huma telf, self anzi illi jizjiet, jizdiet u anka responsabilità tittieħed minn nies responsabli. Issa Sunira Valjan, grazzi ħafna, Sur President u kollegi, Jiena kontenta illi itkabbir fl aħħar wasal qudiem ta' diskussjoni tagħna iżda Irridu nkunu ċerti li tkabbir jisseħ mis-suq nifsu mhux minn leġislaturi u l-istituzzjonijiet, ġifieri jekk irridu tkabbir irridu nappoġġaw is-suq. Jekk fil-fatt irridu nżidu jew naġlu l-iżvilupp tal-infrastruttura u ntejbu l-kompetittività irridu nassiguraw li jkollna budget illi wassal għal investiment fit-tul. Il-mekanizmi l-ġodda bħal faċilità Connecting Europe għanda tiddependi fuq dan l-finanzjar sabiex toħlo infrastruttura ġdida illi mhijiex se ix-xekkel is-swieq u ma toħloqx kompetizzjoni li ma tkunx ġusta bejn il-flus privati u pubbliċi. Iva għanna bżon dawn il-tip ta' bonds u għanna bżon ukoll li dawn jiġu valutati wara il-fazi pilota. Irridu li nappoġġaw il-partit kolla interessati, l-investituri internazzjonali u l-banek u rridu illi ma nispiċċawx bi bostakli ġodda li nkunu parti fil-fatt mis-soluzzjoni fisser li ikunem hemm leverage fuq il-fondi pubbliċi u ma nagħmlux self żejt meta nistgħu noqogħdu fuq il-grants li jkollna. Grazzi ħafna Sur Turmes. Grazzi Sur President, Kommissarju, Sur Hoja. Jina naħseb il l-kriterji ambientali huma importanti f'din il-fażi tal-bidu għaliex irridu nkunu ċerti li qed nirganizzaw infrastruttura li fil-fatt ma joħdunix il-bot mill-miri ambjentali teknoloġiċi tagħna. Ġifija waħda li fil-fatt nara li proġetti dwar l-enerġija rinnovabli mhumiex qed jiġu konsidrati bħalissa u permezz tal-faċilità Connecting Europe qed nitkellmu biss dwar infrastruttura għat trasport biss u maħniex ċerti kif dan ħan iżviluppaw għall-enerġija rinnovabbli. Reċentament, kumpanija tal-enerġija bijat Wind Park li l-fondi tal-pensjoni daniza. U dan jurina li huwa possibbli li jkollok kumpaniji li jagħmlu ġestjoni tajbja tajba tar-riskju fil-ewwel fil-bidu tal-proġett u mbagħad ir-riskju U bat ikun jistgħu jimbuttaw dar proġett anka għal nies oħrajn li jista' jkunu responsabbli sabiex l-enerġija sabiex kun jistgħu jsejsu proġetti ta' enerġija rinnovabbli u għalhekk irdu nkunu ċerti li fil-budget li jmiss ikun hemm flus allokati għal dawn tip ta' proġetti. Grazzi ħafna Sur Fajmon. Signori, President, il-rapport li qed niddiskutu jirrappreżenta strument finanzjarju ġdid li appoggia il-finanzjament ta' bonds għal proġetti ta' infrastruttura. Konċettiku fuq dawn l-inizjattivi fil-bidu li xizidu l-pis ta' d-dejn fuq l-istati membri u l-investituri li komplu jibnu l-infrastruttura pubblika. Palissa dawn l-entitajiet diġa għandhom dejn zejjed U għalek rridu intu għam daqqatit billi nifacilitaw l il-ħajja għalli kollom access għall-investiment publiku billi kollom dejn akbar ma naħsibx li miexi fil-direzzjoni tajba. Nilqa emenda li teħtieġ li l-infrastruttura ġdira ta' trasport tirrifletti problemi marbuta ma' tibdil fil-klima. Jena nammetti li ma nistax nifhem kif dan nistgħu niksbuh dan il-mod L-infrastruttura ta' trasport u problemi marbuta ta' ma' tibdil fil-klima u ma' zoċ affarijiet li mandom xjaqsmu ma' xulxin. U għalek, kondizjoni zbaljata bħal din ma tistax tkun inkluża fit-test. Grazzi tal-attenzjoni. Mr. Martin. Mr. Martin. Naddilek il-mikrofonu. Grazie President. Meta s-sur Tamas jieħu l-kelma, dejjem ikun jider jisu xi jaref, ħjer kollu interess ikbar fil-politika, ma insomma, dawn il-project bonds huma valla pena iżda biss jekk ikunu indirizzati b'mod sostenibbli, imbagħad li jkun hemm il-bażi politika li nappoġġawhom. Qed nisugraw billi niprovdu garanziji li niżguraw li kun nagħtu garanziji fuq riski li m'għandniex kontroll politiku fuqhom. 3800 kilometru ta' networks tal-linji tal-ferrovija ma bżon jużi fil-Ġermanja, ma kull manna mijiet ta' kilometri għaliex hemm ħafna ċittadini li huma kontra dawn il-proġetti wara l-adba tal-bib tagħhom, għalhekk aħna l-politiċi rridu noħorġu b'kuruturi ta' kualità ta' networks trans-Ewropej għat-trasport u mhux biss għal-broadband jew għal-roaming u forsi nkunu nistaw norbtu żewġ proġetti ma' xolxin u niksbu anke xogħol infrastruttura fuq it-toroq tagħna. Iżda dan jitlob li jkun hemm aktar pjanar li ħares iktar il u għalhekk nappella fuq dan. Grazzi l-Onorevoli Balċitis. Grazzi President, Kummissarju, l-ewwel nett nixtieq nirringrazzja il-kollega, il-rapporter Goran Ferm, għal l-sforzi kbar tiegħu u anke l-Kummissjoni għaliex ta' widen tal eh, talbiet tal-Parlament Ewropew biex inabbozzaw inizjattiva għal Project Bonds. Dan huwa importanti l-investiment Ewropew. Il-proġetti għall-Europa 2020 għandhom għanijiet kbar huma importanti għal proġetti tal-infrastruttura ta' trasport u għaċar li mussenneħ u dawnanijiet ambizjużi fuq il-periodu stabilit. Iżda sistemi tal-enerġiji madomx japplikaw, sistema ta' trasport mandiċ rabtiet effiċenti u rotot effiċenti, l-infrastruttura tal-enerġija mhux żviluppata u għalhekk jeħtieġ li jkun hemm investimenti enormi li mhux ser jiġu provduti minn fondi pubbliċi. Għalhekk irridu nserħu fuq fondi privati. Barra minn hekk irridu nqisu wkoll il-klima ekonomika li xejn tkun tattira il-fondi mis-settur privat ukoll. Għalhekk dan il-proġett pilota jipprovdi somma baxxa ċifra ta' 230 miljun euro, iżda xorta waħda aħna għanna nistennew biex ikun hemm investiment pożittiv u tħeġġiġ pożittiv mill settur privat li wassal għal żvilupp pożittiv ta' swieq. Għalhekk aħna nilqgħu dan ix-xogħol u ser jipprovdi inċentivi għall iżvilupp ta' infrastruttura importanti u proġett importanti madwar l-Ewropa li huma ta' importanza vitali speċjalment għal żoni l-aktar imbeda li minnajrom is-suq waħdini Ewropew ma jistax jaħdem kif suppost. Grazzi. Signora Manner, anzi qabel l-Onorevoli De Bakker. Skużani, jiet President. Grazzi ħafna, President, il-kon nafu li networks trans-Ewropej tagħna mhumiex lesti. Anzi, importanti meta nagħtu ħarsa lejn il ġejjeni il-networks trans europej mhux biss il-faċilità Connecting Europe ikollhom investiment fil-networks ta' trasport. Il-Project Bonds jimxu 8 feet ma' l-investiment li huma meħtieġa. Nafu l-istati membri tisibu aktar diffiċli finanzjaw dawn il-proġetti ta' infrastruttura. Nafu li hemm kapital li mhux attiv li qed jingħata l-ġemp, irridu nħadmu dan il-kapital indaħlu fl-ekonomija reali u l-Project Bonzelek jistgħu jikkontribwixxu kapital privat li jagħtu valur miżjud biex dan l-għanijiet naħquhom. Il-230 miljun li qed jiġi allokat hawnhekk u baxx iżda jippermetti allokazzjoni ta' proġetti differenti, finanzjamenti importanti, xorta waħda tem punti interrogattivi fuq l-Aġenziji ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu, per eżempju, jekk nistgħux għamu ukoll l-investimenti. Iżda aħna nappoġġaw dan il-punt. Grazzi, issa imisli e l-Onorevoli Manera. Grazzi, President. Diġa intqal bosta drabi li l-iktar importanti hawnhekk huwa li fl-Ewropa rridu nifukaw fuq infrastruttura li taħdem tajjeb u dan importanti jekk aħna rridu suċċess ekonomiku. Barra minn hekk xi importanti hija li fil-ġejjini rridu dejjem aktar nużaw il-finanzjamenti privati u pubbliċi fl-istess ħin fl-istess proġett. U hawnhekk l-Unjoni Ewropea teħtieġ tuża l-fondi kollha disponibbli għaliha. Għanna l-Facilità Connecting Europe, għanna u koll il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u għall-Iżvilupp Rurali li RDF u għanna u koll nizguraw li l-proġetti ta' infrastruttura jisu l-Europa kollha kemmi. Rridu nifukaw ukoll fuq il-qalba tal-Europa, fuq iċ-ċentru tal-Ewropa, iżda importanti wkoll li naqisu ż-żoni periferiċi. Grazzi, jgħid il-President l-ewwel fil-proċedura kaġdija l-Onorevoli Angelilli. Grazzi, President. Il-bidu tal-Project Bonds huwa l-ewwel fażi importanti tal-patt ta' tkabbir. Iva huwa proġett pilota li forsi fih wisq kautela u wisq budget baxx inqas minn eh, ftit miljuni ta' euro għal 27 stat membru. Iżda rridu napprezzaw l-affarijiet konkreti u għaftuħ ġdid biex ikun hemm fondi privati li jintużaw f'investimenti ta' infrastruttura strateġika u anke biex l-ekonomija Ewropea tkun aktar kompetittiva u nkatru postijiet ġodda tax xogħol niproponi lil dawk li talbu l-kwalità kbira u l-affedibilità u l-sekarta ċenturin li nkun nistaw nkejlu r-riżultati. Iżda wara l-ewwel sperimentazzjoni li għamilna rridu niftħu l-bibin beraħ għal proġetti ġodda innovattivi li jiftħu l-bibin beraħ għal tkabbir u impiegi fl-Ewropa. Grazzi. Grazzi, issa l-onorevoli Kofferati. Grazzi, President. Smajna dal-ħodu kif il-President Ċipriot qed jirriferi għal networks, speċjalment dawk tal-enerġija, telekomunikazzjoni, kif ukoll dawk li għandhom xasmu ma' trasport. Iżda twettiq ta' dawn il networks hemm bżonn ta' ħafna riżorsi. Dawk li huma allokati llum mhux biżejjed. Il-bini ta' dawn il networks titissir bil-mod il-mod kuljum biex nagħtu kredibilità li aħna affidabli u biex tkun attrajenti għall-investimenti kbar minn partijiet differenti tad-dinja. Huma strument għal tkabbir sostenibli minnaħa u għall iżvilupp tal-impjiegi minnaħa l-oħra. Għalhekk il-priorità skonti hija li jkun hemm sorsi ta' finanzjamenti biex dawn il-prioritajiet jitwetqu Il-privat mhux ser jinvesti jekk mux ser jara sforz kbir speċjalment mill-istati membru mill-dimensjoni pubblika. Aħna għandna din responsabilità u rwol importanti speċjalment għandu jingħata priorità meta mqabbel mal-politika ta' żvilupp. Grazzi l-Onorevoli Kozlowski. Grazzi President. Nishtiq nifraħ l-Sur Ferm għaliex huwa ħejja Rapport verament interessanti u naqbel miegħek meta tajt li il-kuruturi ta' trasport fuq mezzi differenti ta' trasport huma importanti jekk aħna rridu kontratti u investimenti ma' pajjiżi oħrajn. Għandna spejjeż barra l-investiment fil-linji tal-enerġija pereżempju u għalhekk irridu ninvolvu wkoll is-settur privat dejjem aktar. Naħseb li dan jiggarantixxi li nkunu ta' suċċess. Għalhekk l-idea tal-project bonds hija waħda ta' valur u għandha tiġi analizzata kreqqa. Jiena ċert li l-proġett pilota seritina aktar informazzjoni addizzjonali dwar ir-reazzjoni tas-settur privat għal dan l-istrument. Nittama wkoll li dawk il-possibilitajiet ġodda ta' investiment jippermettu li jitnaqsu l-isproporzjonijiet bejn ir-reġuni Ewropej differenti għaliex dan fuq medda twila ta' żmien ħaj garantixxi kompetitività għal kulħadd. Grazzi l'onorevole Ticao. Tikaw. President, Kommissarju, il-fazi pilota tal-Project Bonds għanda titnida minnu fih sabiex bekk inħejju il-Facilità Connecting Europe palma aħna nishtuqwa li tkun. Kif nishtuqwa li tkun? Il-fondi li jaslu anki fl-2012-2013 smajna li ħajkun hemm anki allokazzjoni ta' budget minn proġetti oħrajn u għal daqstant għal din l-inizjattivi l-inizjattiva nistgħu immexxu u nallokaw sa 200 miljun eh, euro mill-budget tal-Networks eh, Trans-Ewropej ta' Trasport u sa 10 miljun euro mill-Networks Trans-Ewropej għall-Enerġija il-Bank Ewropew tal investiment għandu jkollu fondi privati fuq l-istat ta' proġetti li il-bank jħoss li huma adattati u faċilment li jiġu implementati. Importanti li l-Istati membri li jibatu l-applikazzjonijiet sal-31 de Deċembru 2013 u f'każijiet ta' proġetti komplessi biss għandhom ikonnom skadenza sal-31 ta' Deċembru tal-2014. Irridu nżguraw li il-fondi kollha jkunu disponibbli f'dan ir-rigward. Grazzi l-Onorevoli Paxka. Grazzi. President, Komissarju, President tal-Bank Ewropew għall-Investiment, mem lebda dubju li l-ekonomija Ewropea għandha bżonn nifs ġdid biex nelbu dawn l-istaġnar li hemm bħalissa. Li nissaponu li l-fondi innovattivi ta' finanzjamenti u proġetti importanti fl-enerġija ser jgħinu malar kem jista' jkun għall-implementazzjoni Eh, ma tantx tapplika. Rridu naraw li l-implementazzjoni tkun verament qed tisseħħ f'dawn il-mekkaniżmi. Aħna għanna fazi pilota kif smajna mir rapporter u rridu noqodu kawti Għalek mill-bidu net il-EIB u l-Kummissjoni rridu jitmu 8 feet fl-imkien ma' eh, esperti indipendenti biex nizguraw li minissa stess il-sistema proposta tkun waħda sostenibli u effettiva u effiċenti fl-imkien ma' ftit sogri kemm jista' jkun. L-għana u lini ta' forum ġodda ta' investiment mandux iżid fondi addizjonali, iżda li nimplementaw investimenti importanti li waslunna għal valur miżjur. Grazzi. Signora Bazescu. Grazzi, President. Bħalissa hemm ħtieġa urġenti li nistimulaw l-investimenti fis-settur tat trasport, enerġija u l-infrastruttura tal-ICT. Nemmen illi l-inizjattiva Europa 2020 sabiex noħorġu il-Project Points tira rizorsi konsiderevoli mis-settu privat dan għandu jseħħ ma kemm jista' jkun sabiex nerġaw innidu mill-ġdid l-ekonomija Ewropea fazi pilota importanti sabiex l-investitur jifhem l-istruttura tal-proġett bonzu kif jaħdmu. Ikun opportunità kol sabiex nevalwaw l-istrument qabel ma jiġi implementat. Bis-saħħa l unjoni Ewropea u li għajbida u l-bonds ħajkunu iktar affidabli blu jnaqsu r-riskju tal-investituri li għajbida l-aħħar snin ta' appoċċ pajjiż li ta' iktar minn 3.2 biljun euro għal proġetti ta' infrastruttura. Grazzi. Is-sur ħajrek jaġbak. Grazzi President u grazzi u kol membri tal-Parlament Ewropew għal konsensu sul appoċ wisa li tajtu għal din inizjattiva. Kif ukoll il-bank tagħna l kollu l-wol importanti fl-implementazzjoni ta' din l-inizjattiva dan huwa proġett ambizzjuż. Ridu ikolna inkunu sodi, ridu naħdmu b'mod eh, rezolut sabiex nistudjaw u nevalwaw l-istrument. Il-banka jkun qed jaħdem f'din ir-reviżjoni kritika onesta illi ntlaħqet fi żmien qasir. Aħna ma rridux illi niskreditaw dal-istrument, anzi irridu illi ikun suċċess u dan jfisser illi rridu naħdmu b'mod preċis, kriterji ċari illi ħajkunu il-kejl għal suċċess ta' dal-istrument. Wieħed mill-vantaġġi tal-DIB huwa li dan mhuwiex biss bank ma' kwalifikati u wkoll bank illi xogħlu jagħmlu għal bażi tal-fin espert kbir. U dak hemm bżonn għax jekk nkunu fidili ma' prinċipji tagħna, lura hemm bżonn nitestjaw proġetti illi jitresqu b'mod kritiku. Kemm fid-dawl tal-teknoloġija u mill-lat tekniku kif ukoll mill-lat finanzjarju. U dak u li ħajkun qed jiggarantixxi u joffri li jajbi f'dan il-proċess għandna nkun qegħdin narrapportaw lura għandkom. Imbagħad taħt dawn il-garanziji tal-project bonds. Jiddispeċini li ċerta fejt ma possibbli. Imma L-isfondi strutturali sa jiġaw jiġu strutturati mill-ġdid b'mod differenti. Ħafna mill-attivitajiet li rajna fil-Greċja, per eżempju, setaw jiġu koperti, imma dawn huma affarijiet li tlet l-istituzzjonijiet ħajkollhom jiddiskutu u jindirizzaw fl-kien mal-EIB. Il-bank ħajkun attiv ħafna fil-qasam tal-enerġija tal-Baltiku l-Baħar tat-Tramuntana. L-aħħar punt fuq riskju sinjuri il-EIB ħajkun qed jagħti garanzija biss ta' madwar 20% tad-dejn. Aħna maħniex ħanamlu di risking ta' l-equities. Ħajtħallas premium għal credit enhancement u dan importanti għax il-credit enhancement mhuwiex m'għandux garanzija mija fil-mija. Ir-riskju fuq il-livell privat huwa eh, jippermetti wkoll li il- Rridu naraw illi il-riski li jittieħdu ikunu fl-istess ħin saċertu punt sodi. Eh, Is-surren. Jina nirringrazzja lil rappresentanta li IB tal-diskors tijaw dan id-dibattitu kol daqsek. Tajjeb u tal-jedin tappoġġaw intom dawn il-project bond sabiex nistimulaw l-investiment privat permezz ta' risk sharing pubbliku. dan sabiex ikollna investiment fuq skala kbira l-infrastruttura. Importanti li ġala darba dan jiġi adottat u l-Kummissjoni u l-IB ikunu firmaw tejm ta' kooperazzjoni. Wara mbagħad li wkoll jiġi adottat mill-Kunsill eventwalment fl-Ulju. Fi rigward tal-proġetti konkreti milli nista' nifhem li e IB tiġa qed tirċivi spezzjonijiet ta' interess. Għal-investiment fil-qasam ta' trasport, enerġija, eccetera. Il-proġett pilot għandu budget ta' 230 miljon euro biss. U għalhekk din il-fażi pilota tintuża sabiex il-każ jitressa favur investiment ikbar u iktar finanzjament fl-MFF li jmiss ta' trasport għall-enerġija, s sikurta u tkabbir ekoloġiku. Dan il-fazi pilota għandu jwitt triq għal kontribuzzjoni akbar min-naħa tal-budget Ewropew sabiex jintlaħqu dawn il-miri importanti. Il-Project Bonds aħna narawhom bħala ħaġa importanti, kruċjali sabiex juhdu l-Ewropa li lin mill-2014. Iridu niffokaw għalhekk fuq tkabbilu l-investiment fil-qafas finanzjarju multianwali li jmiss. L-impenni li ħadu l-Istati membri individwali l-Unjoni kollha kemmi ma' ġenerali sabiex nimmobilizzaw it-kabbir u l-impjiegi huma sostanzjali. U hekk għandu jkun għaliex minnhom jiddependi il-benesseri taċ ċittadini kollha kemm huma. Fi żmien meta dejjem minn diskussjonijiet diffiċli fuq livell nazzjonali, huwa ta' importanza kbira għalhekk li nuru aħna kemm l-Ewropa taf tkun ta' benefiċċju f'termini konkreti l-ċittadini tagħna u dan irridu nagħmluh mill-aktar fis. Din hija raġuni oħra għalfejn l-inizjattiva tal-Project Bonds għandha rwol tant importanti fl-aġenda tagħna ta' tkabbir. Grazzi. Grazzi ħafna is-sur. Mavrojan, nisik joġbok. President, onorevoli membri, b'kull rispett għal dawk li mhumiex qegħdin jaqblu, jiena nemmen li dan huwa wieħed minn dawk il-momenti fejn għandna konsensus wiesa ħafna għal idea innovattiva u nirringrazzjakom il-koll għal dan id-dibattitu tant kostruttiv. Uħut qalu li dawn il-230 miljon u maftit wis. Iżda kifat jiena sam il-bidunet. Din iċ-ċifra edemmek sabiex Imbagħad iġġibu tattira volumi ikbar ta' investiment fil-futur. Ħafna minnkom u kemm importanti il il-proġetti zlu bil-aqal u naqbel. Hemm bżonn nassiguraw ukoll jkun hemm valur miżjud fuq tul ta' żmien Imbagħad fuq livell Ewropew nemmen li kemm il-President tal ib kif ukoll il-Kummissarju Ren ipprovdewna Isserħan il-moħ li hemm bżonn f'dan ir-rigward naqbel ma dawk li taw importanza lil evalwazzjonijiet ovvjament. Issa il-passi li jmiss ħajkunu importanti ħafna ġara darba jkun sir li kun approva prova it-test, aħna nkunu nistgħu nniedu mbagħad l-implementazzjoni tal-fażi pilota. Aħna rridu illi dawn il-proġetti jiġu finanzjati mal-kemm jista' jkunu nevalwaw kif din l-inizjattiva tintlaqa mill-parteċipanti tas-suq. Importanti wkoll il kummissjoni li IB iżommu dialogu mill-qrib kemm mal-Parlament Ewropew kif ukoll mal-Kunsill f'din il-fażi bikrija u lezzjonijiet mill fażi pilota jitqisu tajjeb meta mbagħad ngħaddu għat-tieni fażi. Grazzi ħafna sa fl-ħar fidejk sul-fam. Grazzi President. Grazzi wkoll ta' dan id-disbattitu tant tajjeb li kellna u nixtieq nikkonkludi b'xi punti. L-ewwel nett kemm hu meħtieġ dan l-istrument fl-opinjoni tiegħi. Livelli insuffiċenti ta' investiment huma problema kbira l-Ewropa, mhumiex problema temporanja, kwistjoni strutturali. Il-krizi attwali għamluwa iktar diffiċli li nindirizzawhom daw il-problemi u niblu s-sitwazzjoni għal daqstant għandna bżonn hemm strumenti ġodda. X'tip ta' proġett ħajġu finanzjati? Jiena naqbel ma' Sur ħajer. Probabbli, probabbli probabli dina ħat applika tal swi iktar sviluppati, ma fil-futur l-istrument ikun jista jindirizza wkoll miri oħra, illi naħseb l-importanti dan. Fil-gwert tal-kriterji kien hemm xi wħud li semmew l-idea li jkun hemm tipi oħra ta' proġetti, pereżempju tal-enerġija rinnovabbli, l Jiena lest nikkonsidra dil ħaġa niddiskutuha dil ħaġa l-MFF li jmiss għal Project Bonds ukoll l-evalwazzjoni ta' din il-fażi pilota. Jiena lest li nilqa' din l-idea Nansab li l-ġista diskussjoni għonek pero iffoka fuq il-riskju ċertu stati membri inklus ma kienux daqsek ħerqana li din l inizjativa ma nittama dan il-diskussjoni ta' fitilom daqxejn id-dubji taħħom aħna ma nix għadin nihdu riski bla bżon jew zejda bil-flus tal-kontribwenti tagħna. Jekk aħna permessa ta' dawn il-garanzija nistgħu nimmobilizzaw ir-riżorsi illi kieku mingħajrhom jibqgħu fil-kaxxa tal-istat jew inkella imorru għal riski ta' spekulazzjoni, nasab allura jekk nistgħu namlu għak din hija tajba 230 miljun għal grants li jistgħu waslu għall investiment ta' 230 ieħor jew inkella 230 miljun għal strument innovativ li jista' jwassal għal biljuni, allura x'liema liema jagħmel li żjed sens. Naħseb li dak li qegħdin nipproponu aħna mhux hekk. Għalhekk nirringrazzja wkoll il-kollegi u nixtieq nirringrazzja mill-qalb speċjalment il-Kumitat tal-Budget, is-Sekretarjat hemmhekk għamel biċċa xogħol eċċellenti u anki l-uffiċċju tiegħi. Grazzi. Grazzi Sur Ferm, grazie Commissario Sur. Ehm, Hoyer, Sur Mavrianis, id-diskussjoni malu għal-valutazzjoni s-sirada f'nofsinhar. Naddu issa